Uh, ladies and gentlemen, dear colleagues, uh, let us take our seats, please. It will be official signing of very important se nifirmaw ftejm importanti ħafna bejn il dan il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea. Il-Lobbyist Register. u kol se nivutaw dwar ir-rapport ta' Cassini. Vutajna e, Votajna fuq u meta konna Strasberg l-aħħar darba, issa se jkonna l-firmar uffiċjali. E, we, we voted exactly on 10th of May. Fil-fat konna firmajna fl-10 ta' Mejju, xinkunu eżatti. U mill-li għalu li l-Kunsill u kol jishtiq jesprimi ruħu u għalek għan istennu s-Sinjura Guri, il-Ministru, dal-waqt tasal qabel niffirmaw. U nilqaw ukoll il-Kummissarju, Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea, li edin magħna għall-iffirmar Signora Diana Wallace, il-kollega, Viċi President tal-Parlament u kol membru tal team tan-negozjaturi, is-Sinjura Isabel Durand, Viċi President, Viċi President Rainer Villand u il-kollega tana Carlo Cassini. The chairman of the AFCO committee and... Il-President tal-Kumitat AFCO u anki il-rapporter. Nixtieq kollegi nitlobkom li wara li nisimmu is-Sinjura Guri, il-Ministru, nilqawk magħna Sinjura. Sinjura onorevoli u ministru u anki president tal Kunsill Ewropew dan ir-reġistru lobis forsi inti tixtieq tgħid xi ħaġa dwaru. Madam President in office. Mr. President, the President, Honorable Members. Sur President, Onorevoli Membri, għandi l-istqarija politika tal-Kunsill dwar ir-Reġistru ta' Trasparenza il-Kunsil trasparenza jikkonsidra bħala xi ħaġa importantissima l-Unjoni Ewropea skont trattati sabiex inkunu nistgħu nippromovu governanza tajba u naraw li s-soċjetà ċivili tipparteċipa, l-istituzzjonijiet istituzzjonali, l-entitajiet u l-aġenziji tagħha għandhom jagħmlu xogħol b'mod miftuħ u d-deċiżjoni jittieħdu wkoll b'lot trasparenti viċin ħafna taċ-ċittadini Għalhekk skont id-dispożizzjonijiet il-Kunsill huwa impenjat biex ovvjament dan il-prinċip ta' trasparenza ħadnu. Nafu wkoll li ċittadini jistennaw li dawk li għagġiċu għannom tagħhom fuq livell Ewropew jistennaw li xogħol jkun tal-ola kalibru. Għalhekk il-Kunsill ovvjament taqbel ma' inizjattivja tal-Kummissjoni u tal-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew għal dan il-reġistru konġunt ta' trasparenza. Trasparenza għanda eh, tejna u reġistru huwa bażi tajba sabiex inkunu nistaw verament naħdmu flimkien b'mod inklusiv, konsistenti u trasparenti. Il-Kunsill irċieva l-invit tal-Parlament Ewropew u tal-Kummissjoni sabiex aħna ninaqdu ma' reġistru. Il-Kunsill Skużani, sin onorevoli ministru, nixtieq nitlob il-kollegi biex iġibu ftit ruhom. So, għax qegħdin nisimaw il-Ministru u President tal-Kunsill. Ekk joġobkom. Il-paroli għalissa iqfu mill-li tkomplu titkellmu. Grazzi, nkompli nispiċċa din l-istqarrija billi ngħid li l-Kunsill irċieva l invita l parlament Ewropew tal-Kummissjoni sabiex li wkoll nkunu firmatari ma' reġistru l-Kunsill lest li ninaqdu magħkom u nistennu bil-ħerqa ovvjament biex niddiskutu l-kif ukoll ma' l-istituzzjonijiet ma' żewġ istituzzjonijiet l-oħra. Grazzi għal dan ir-reġistru uh, komuni għall istituzzjonijiet kollha tkun ħaġa tajba kieku l-istituzzjonijiet Ewropej ikollhom dan ir-reġistru jkun l-istess għal kulħadd. Nixtieq issa nistieden il-kollegu tiegħi il-Viċi Presidenti Wallace Duhan Rajna Villant u il-President tal-Kumitat AFCO, il-rapporter tagħna, is-Sur Carlo Cassini sabiex jitilaw għaw fuq u jaj miegħi għall-iffirmar. Ovvjament, nixtieq ukoll il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea jiġi wkoll għax irid jiffirma. Okay.